Jogħġobkom, joġobkom ejja nibdew l-ispjegazzjoni tal-voti. l un jibda l-onorevoli Dalton għandek il-kelma. Grazzi sul President taħt it-tmexxija tal-kompatriot tiegħi il-Europol żviluppat fħab importanti ħafna taqsim ta' intelligenza bej il-forzi nazzjonali kollha. Illum ivvotejna biex nagħtu l-Europol iktar odot fil-ġieta taħħa konta terrorizmu u kriminalità organizzata permetti fuq livell Ewropej. Dan il referri l-unit tal-Europol jissajlu għadejs sena biex jipprova jġiret kontra l-propaganda ta' diversa ta' kien hemm 17 il-mit referel f'sena waħda b'dan il-ftehim jizdidu l-kapaċitajiet tagħha f'ixxu li ġejjin u l-Europol tkun tista' jkollha rwol tkompli kollha rwol kruċjali u għal din ir-raġuni jiena appoġġjajt għallum. Grazzi ħafna. Mulsumim. Varog College. Eżis kollegi kjoġobkom. Kjoġobkom ħafna zom muskiet biex inkunu nistgħu nisimgħu l-kollegi tagħna. Is-Sinjura Morvaj. Is-Sinjura Morvaj. Grazzi ħafna. Mela. Il-Europol. L-Europol hija aġenzija responsabbli għal kooperazzjoni tal-Pulizija fuq livell Ewropew u lan tagħha ta' din l-Aġenzija hija l-ġlida kontra l-kriminalità u tirċevi ħafna flus mill-kontribwenti Ewropej biex tiġilet kontra t terrorizmu, il-tratta tal-bnedmin, il-kontrabandu, jidirli illi dawk li huma responsabbli tal-Europol għandhom son jiġu hawnhekk u jispjegawna x'qegħdin jagħmlu b'dawn l-opportunitajiet u bil-flejes illi ċabow din l-aħħar sena. Jiena niċċevi ħafna itri miċ-ċittadini illi isaqsu għaliex qed isservi Europol u għaliex ma setax eh, tevita dawn it-traġedji ta' terrorizmu illi ħabtu fuq l-Ewropa. Terrorizmu minn banda waħda u mbagħad hemm it-traffikar tal-bnedmin. X'tista' tgħidilna din l-aġenzija fuq dan is-suġġett? xamlet biex tiġġielet kontra dawn in-networks internazzjonali ta' tratta tal-bnedmin b'daw il-flejes kollha li ċevet. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Huwa bżonjus illi nsaħħu is-setat tal-Europol. Jiena minix favu il-noħolqu l-PPO dan il-proġett illi toħloq istituzzjoni illi saħħaħ l europa u l-opportunità illi niksbu l-informazzjoni ta' tendenzi differenti tal-kriminalità organizzata u l-Europol fil-futur għanda bżon ti l-istituzzjonijiet tal-pulizija reazzjonijiet il-feedback tagħha fuq ix-xejriet it-tendenzi tal-kriminalità organizzata kif ukoll ġlieda kontra terrorizmu biex hekk biex tagħti dan il-feedback għandha bżonn tikseb informazzjoni fondamentali mill-istati membri u jiena hemmhekk naqbel ma' din il-proposta biex insaħħu l-unità speċjali tal-Europol fil ġlieda kontra terrorizmu jina konvinti li jista' jagħti l-frott. L-Onorevoli Makovej. Grazzi ħafna tal-kelma għanna bżon mandat iktar IBS e għal Europol li huwa marbut ma' sigurtà ħjar ċittadini. Huwa ta' bil-fors, huwa vinkulanti li l-Europol kollu eh, ġestjoni ta' din id-dejta l-aktar moderna dan huwa ħtieġa legali anka l-organizzazzjonijiet eh, internazzjonali skambju ta' informazzjoni jrid tkunu ħaġa unitarja ma nistgħux niġġieldu kontra terrorizmu u kriminalità organizzazzjoni mingħajr ma jkollna daw l-għodot biżejjed anka fuq livell nazzjonali. Jiena sirt naf illi 23 biss tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ma jibbatux informazzjoni aġġornata l-database tal-Europol, per eżempju, għad-database ta' Schengen. Dan ifisser illi id-database ta' Schengen ma, ma jkunx fih l-informazzjoni kollha neċessarja u marbuta ma' nies li jistgħu jattakkaw l-Ewropa <coughs> jikunu appartenenti mal-gruppi ta' ġihadisti. Allora nix nisħaq fuq l-Istati membri biex u d-dover tagħhom u jibatu informazzjoni li d-database Schengen. L-Onorevoli Hannan, grazzi, Sur President. Illa nejdu illi ir-reati ma jafux frontieri u l-kriminalità lanqas ma ta' frontieri dan huwa minnu u għal ħafna żmien l-Ewropa kooperat internazzjonalment għandna l-Konvenzjoni tal-Hague, għandna l-Europol u nifmu wkoll illi għattajna ħafna u użajna ħafna mill-enerġija tagħna. E, però dan id-dibattitu mhuwiex dwar dawn l-isforzi internazzjonali, le, l-Europol palma qal ir-rapporter illi ppreżenta dan ir-rapport hija dwar Pulizija Federali biex tinħolo e, FBI Ewropea u din hija l li għanna namlu bejn naslu bejn assoċjazzjoni jew illi nassorbu eh, rridu xinkunu rridu xnikoperaw jew ikun hemm koerenza. Grazzi. Issa l-Onorevoli Mamikins. Mamikins. Grazzi, Sur President. Il-regolament illi ġi propost mill-Kunsil ser tejjeb E, sistema ta' proċessar ta' data li tintuża ta' kuljum mill-Europol. Għalhekk dan id-dokument ser jidħol fis-seħħ f'Mejju tal-2017. L-operat ta' din l-Aġenzija ser ikun wieħed ħafna aktar effettiv, ser ikun hemm aktar potenzjal biex l-Aġenzija taħdem mod aktar effiċjenti u barra minnek il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali ser ikunu jistaw jagħmlu valutazzjoni tax-xogħol tal-Europol bħala parti minn eh, bħala parti mill-ħidma ta' dan il-grupp speċjali. Il-budget ukoll ser jiġi mkabbar u dan ifisser illi ser ikun hemm skambju ta' informazzjoni aħjar. Grazzi ħafna l-Onorevoli Arnett. Il-kol kam aħna rridu sigurta, kooperazzjoni li naħdmu fl-imkien mal, per eżempju, l-Europol. Aħna fil-Renju Unitu rridu naħdmu mal eh, Five Eyes Cooperation u kol. Pero hemm bżonn ta' aktar trasparenza fil-Europol. Kampanja fir-Renju Unit bħal donna qed tindika illi jekk inħallu s-sigurta tagħna fidej l-Unjoni Ewropea ma da ma jkunx biżejjed. Eh, però l-Scotland Yard qalet illi mux ħajkunem lebda beneficju għalina jekk nibqaw fl-Unjoni, taqs li kiku ikolna, jew iktar mill-li kiku ikolna jekk nibqaw barra. Għalhekk mhux relevanti jekk aħna nkunux barra jew ġewwa l-Unjoni Ewropea. Jekk iridu naħdmu lkoll kol flimkien mm, nistgħu nagħmlu dan anke jekk inkunu barra mill-Unjoni Ewropea, m'hemmx bżonn li nkunu membri biex nagħmlu dan. Il-kol kemm aħna nistgħu naħdmu flimkien perfettament flimkien fil-fatt u niżguraw illi s-sigurtà tkun assikurata u jiena lek ivu kontra. Grazzi l-Onorevoli Malulu. Grazzi, Sir President, jina nasab li dan il-rapport miexi fid direzzjoni tajba li nsaħħu l-Europol tfisser li nsaħħu s-sigurtà ta' ċittadini tagħna Ewropej. Nasab li l-iskambju ta' informazzjoni trid tissegwi kriterju li jkun riġidu ħafna biex niżguraw li jkun hemm informazzjoni li tkun l-istess u anka permezz ta' new media, partikolarment permezz tal-internet, naraw eżattament kif qed isir reklutaġġ taż-żgħażagħ li eventwalment jispiċċa jispiċċaw odot tal-ġihadizmu. Dan dinija odda pozittiva li jena appoġġajt u gbura ħafna illi l-Parlament miex f'din id-direzzjoni. Grazzi. Onorevoli Polczak. Grazzi ħafna, President. Huwa ċar mija fil-mija illi ovvjament il-kriminalità ma tarafx frontieri u għalhekk għandna bżonn nikkooperaw bejnietna L-Europol minkejja ċerti sfidi setat eh, u kol tikseb ir-rispett pala aġenzija li għanda bżon titħol iktar fil-fond fil-kooperazzjoni tal-pulizija. Jina stajt nappoċa dan ir-rapport u naħseb illi dan ir-rapport ma jajċ Eh, xejn fuq l-organizzazzjoni tal-Pulizija Federali għanna bżon nitlu iktar fil-fond f'din il-kooperazzjoni li għandha bżon tkun sottomessa għal ċerti regoli u jiena kontent il rapport ma jevitax ċerti kwistjonijiet u jiena stajt nappoġġaħ kif għadni kemmat. Lorna eh, Nevoli Kelly. L-Onorevoli Kelly, bħal parti kbira tal- l mps jiena votajt ma' kollegi tiegħi favur dan ir-rapport u jiena kontent li qed nappoġġjah għax dan ifisser li jista' nagħtu l Europol l-istrumenti li għandhom bżonn biex jiffaċċjaw terrorizmu u ċiberkriminalità. Da ittieħed flimkien ma l-vot li għamilna xi ġimagħtejn ilu li għandu x'jaqsam ma' DPR u li aħna qed nagħmlu progress fil-PNR, tal-PNR u eh, iġfir dan jett namlu progress li ħaġa tajba. U dan ifisser ukoll li ċittadini tagħna huma nies u nies li jkunu jafu l ewropa ħatkun iżjed sigura u iktar eh, eh, sigura fil-futur. Allura qed natu il-miljuni ta' euro, li għandna bżonn biex nassiguraw it-triq il-qudiem, il-kellim li jmiss. Issa naddu għal punt li jmiss bħala spiegazzjoniet ta' vot, rekomendazzjoni għazzini għari, il-rapport Vikstrom, unat il-kelma s sinjora Morvaj. Grazie ħafna, President. Il-Sinjura Vikstrom e irrifjutat kull tip ta' ġustifikazzjoni għal dik li għat talba li għandax taqsam mal dawk li huma il-self bil-kaxx u li staw jgħinu ħafna, per l-istudenti anki Ungeriżi, l-immigrazzjoni li tiġi minn barra l-Unjoni Ewropea u it-talba tal-nies għax-xogħol tal-workforce għandha bżonn ċevi adattament għal dawk li huma eh, persuni bħal studenti u oħrajn li ġu minn pajjiżi terzi għax hemm hawnhekk kapital kbir fir-risorsi umani li sta tkun utli għall-Unjoni Ewropea għax l-Unjoni Ewropea għandha bżonn dan il-kapital uman biex tkun tista' tiġġieled kontra il-pjagi li għandna imma Sinjura Felix Romandek bżonn ukoll taħseb fuq il riċerkaturi eh, u dawk li jaħdmu l-università, dawk Ungeriżi qabel ma tekteb affarijiet bħal dawn. Mulzumesk. Grazzi ħafna, kelli ma jmiss. Riċerka skambju ta' riċerkaturi u studenti daw kollha <clears throat> dawn kollha huma żgħażagħ li illi għandna bżonnhom fi żmien storiku li qegħdin ngħixu bihom illum il-mobilità tal-ġenerazzjoni zazuwa importanti ħafna ħafna kemm biex inkabru l-kompetitività tagħhom tagħna u nżidu l-kwalifiki tal-ħaddiema tagħna. Jekk ikollna kompetitività għolja, allura il-ħaddiema tagħna jkunu kwalifikati b'motori fuq livell oli u x-xogħol ikun aħjar u tevolvi s-soċjetà tagħna billi niftħu il-frontieri tal-Ewropa għal persuni ġejjin minn pajjiżi terzi, xorta għadna eh, rridu nibdlu l-miżuri tagħna biex nagħmluha possibbli biex dak li jitlu fl-Ewropa għal raġunijiet ta' studju, riċerka u volontarjat u ma jġibux estremizmu magħhom, il-kellimni jmiss. Grazzi ħafna. Jena bħġajt dan il- test għax naħseb tajjeb illi nappoġġaw dawn l-istudenti, żgħażagħ, riċerkaturi universitarji meta qed nipprovaw nidefinixxu regoli uniformi uniċi biex hekk riċerkatur student ta' pajjiż terz ikun jista' ukoll jaħdem fuq it-territorju tal-Unjoni Ewropea. Għalija din hija ħaġa sewwa, ħaġa tajba għanna ħafna eh, nis imħuħ li qed joħolġu mill-Unjoni Ewropea għet nitilfuħom, imma hekk nkunu nistgħu nsaħħu l-kwalità tar-riċerka Ewropea jekk dawn in-nies jibqgħu hawnhekk fuq l-Unjoni Ewropea u da jista' jtejjeb il-kwalità tal-Industrija Ewropea u ta' oqsma oħra fejn dawn in-nies kwalifikati u mħarġin ikun jista' ġeġitaw l-attività tagħhom biex inkunu nistgħu nżidu mal-kompetitività tal-Unjoni Ewropea Eh, kontra is-seta toħra pal ġappun Stati Uniti u oħrajn. Grazzi. L-Onorevoli Hannan, grazzi, Sur President. Dak li qed naraw bil-kriżi migratorja hija traġedja traġedja illi qed eh, u billi aħna eh, inneħu l-frontieri tagħna din il- din il-traġedja qed inkomplu naċċentwawha qed inkomplu naraw fluss ta' migranti jidħlu fl-Unjoni Ewropea jekk aħna nibdew mill-punta tluq illi l-Unjoni Ewropea għandha titqis bħala pajjiż uniku, eh, forsi iva nistgħu nħallsuh dan il-prezz, però rridu nifmu illi hemm din id-dogma ta' li, li dogma illi rridu nħarsuha, però dan għaskapitu tas sigurtà tagħna. U għalhekk ħafna persuni illi ikollhom jużaw anka mill-aspett ekonomiku l-euro qed inkomplu eh, nafsuhom l-isfel u naqsuhom. Eh, minħabba li qed nżommu il-munita tagħna, minħabba li rridu l-frontieri ħilsa, aħna qed nagħmlu ħafna ħsara. Hemm għażliet u soluzzjonijiet oħra u dan għandna immorru għalihom. Grazzi ħafna l Mami Kins. Grazzi, Sur President. Kull sena eluf ta' persuni minn pajjiżi terzi jidħlu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea biex jagħmlu xi riċerka, biex jagħmlu volontarjat, etc. Naħseb illi dan huwa dinja xi ħaġa sabiħa ħafna. Lan huwa illi intejbu s-situazzjoni tagħhom u naħseb li l-istati membri xorta ser jibqa' jkollhom ir-regoli personali tagħhom biex ikunu jistgħu jikkontrollaw il-fluss ta' dawn il-persuni u anke biex ħarsu ċerta aspetti kulturali bħal-lingwi tagħhom, però jkolli nammetti illi il-Kunsill eh, biddel xi ftit il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni rigward l-istudenti għalix uh, eh, issa jistaw jaħdmu 15 il-sija. għal istaġġers il minimu Eh, li jistaw joqodu jkun dak ta' sitxur u permezz ta' ek l-istati membri jkunu jistaw jamlu tajjeb għal dan il-periodu. Nasib li dan huwa dokument pozittiv għal jina lekk votajt favorih. Grazzi, Saloneveri Polczak. Posilovani mobility. Grazzi ħafna, President. It-isħiħ ta' mobilità ta' zazah, l-iskambju tal- l-istaġjers, dawk li għamlu korsijiet barra mill-pajis, Eh, ifisser iktar ħiliet fuq il-post tax-xogħol, ħaġa nista' nappoġġa issa fuq dik li hija s-sigurtà ovvjament tistaqilha l-importanza nistgħu intuha. Hemm bżonn ikun hemm kontroll eh, tajjeb fuq il-persuni li jaslu fuq il-territorju tagħna. Imma l-kwistjoni tas-sigurtà ma tistax ixxekkel dan l-iskambju taż-żgħażagħ. Iva hemm ċerti riski jeżistu imma ma nistgħux nevitaw il-perikli kollha u Għalhekk skonti ma rridux eh, xeklu dan il-kuntatt bejn l-universitajiet u riċerkaturi universitarji. Ma nistawx naqbdu dik ir-rotta. Nasseb dan l-iskambju jista' itejjeb il-kwalità tax-xjenza u tagħti timbottatura għax-xjenza fuq livell Ewropew. Din hija r-rotta li hemm bżonn nirrakkomandaw u naqbdu. Grazzi. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi, l-Onorevoli Kelly. Grazzi, Sur President. Mil-ġdijt naħseb li dinja rakkomandazzjoni eccellenti. U dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma ta' ġid mhux biss għall-Ewropa, iżda anke għal pajjiżi li qed jiżviluppaw. Ovvjament, l-Unjoni Ewropea għamlet ħafna, l-ħafna snin għal daw il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, permezz ta' kull tip ta' għajnuna. Però naħseb li issa għanna nimplementaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet biex bekk il-persuni li għandhom l-akt għandhom talenti, iżda m'għandhomx opportunità li sfruttaw dawn it-talenti f'pajjiżhom jistgħu jiġu fl-Unjoni Ewropea u jagħmlu riċerka, jistudjaw, jħarġu ruħom u anke jagħmlu xogħol volontarju. U jekk jibqgħu fl-Unjoni Ewropea, allura dawn ser ikunu tajnuna kbira l-Unjoni innifissa. Jekk imorru lura lej pajjiżhom il-panta l-oħra u ma ser eh, jieħdu magħhom aktar esperjenza u jkunu jistgħu iwaqfu jistabilixxu negozji. Għalhekk din ir-rakkomandazzjoni waħda eċċellenti. Il-kellim li jmiss Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-ispiegazzjonijiet fuq l-accelerazzjoni l-implementazzjoni tal-politika ta' koezjoni. Il-kelima li jmiss. Pénzek, tehát az elmaradott térség. Grazie ħafna, President. Għal dawk li huma l-fondi ta' koezjoni għall-iżvilupp u eh, promozzjoni ta' l-iżvilupp dawn il-pajjiżi inqas vantaġġati mal-parti minn dan ir-rapport li ħarġ f'ċerti proposti fuq kif nistaw noħolqu postijiet ta' xogħol bluzu u kol ta' dawn it-tip ta' fondi. Jena eh, jena kont etnara il-possibilitajiet u din il-parti tar rapport ġbitni għax id dawk li huma interessati ċfer il-beneficjarji ma tantx jirċevu ħafna tarif fuq l-opportunitajiet li jistaw jeżistu u għalhekk għandna bżonn nistudjaw din il-parti biex jaraw kif jistgħu jirċevu eh, l-informazzjoni dawn il-beneficjari fuq l-opportunitajiet li jeżistu. Għax jider illi kulħadd jaf illi il-flus ta' dawn il-fondi ma jaslux dejjem għal beneficjari issu jintelfu b'xi eh, mezzi differenti anka l-korruzzjoni għandna bżonn npoġġu tmim biex ek ikonem ir-raġuni u l-istati li kun istaw jċevu dan, dan din lajuna. Politika ta' koezjoni għanda l svilup ekonomiku ta' zoni u ta' reġuni li ma tanċuma vantaġġati. Huwa importanti li nikkonsidraw illi il reġuni għandhom bżonn ikunu kompetittivi huma wkoll fl-ekonomija nazzjonali. Qegħdin nitkellmu fuq il-promozzjoni tal-ekonomija għandna bżonn nikkonsidraw id-diskrepanzi illi jeżistu fl-infrastruttura fil-kwalità tas-servizzi bejn l-Stati membri huwa importanti nikkonsidraw il-politika ta' koezjoni mhijiex karità mhijiex eh, isnat nagħtu l-karità ma' dak li jkun imma huwa dritt. U għalhekk jekk ikonna politika ta' koezjoni tkun waħda tajba adegwata l-infrastrutturi, il sitwazzjoni tal-benessri tal-pajjiżi li huma inqas vantaġġati se eh, tżviluppa eh, ruħa bil-mod ħafna. U hekk ovvjament eh, nkunu qegħdin iżidu mad-disappunt li għandhom dawn il-pajjiżi mal-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna bżonn ta' fondi ta' koeżjoni mirati sew sal-2020 u nivalutaw ukoll ir-riżultati li għandha l-politika ta' koeżjoni anki ma' dak li huma l-istati membri antiki. Grazzi. Il-kel. Grazie President għanna bżon norbtu għanda battutu mal-koezjoni reġjonali mal-bini ta' xi struttura ekonomika l-oħra. Ma nistawx nitolbu flessibilità mill-fondi pubbliċi un bat ma jirrikonoxxux eh, il-mużuri ta' austerita u dak il-problemi li ġabet magħha din il-politika meta niġu għal riformi strutturali li huma sinsla għax huma l-iktar kawża huma għal disugwaljanza fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna Għanna bżon nipromovu l-inserzjoni tal-ekonomija Ewropea fuq is-suq dinji u nikombattu l-effetti tal liberalizzazzjoni ta' privatizzazzjoni fil-pajjiżi tal-periferija. L-Unjoni l Politika l-Unjoni Ewropea tista' tuża s-suq imma mhux biex li ta' mħabba il-kapital il-kbir, anzi bil-kontra għandu bżonn ikun hemm pol pubbliku biex ikun hemm modell soċjali u produttiv differenti. Hemm bżonn eh, ngħidu bħala dritt tal-istati membri tar-reġuni anki jekk nistgħu nintaqgħu ma' dawk l-huma l-partit interessati soċjali għax hekk li jkollna sfaxxar eh, tal-investiment pubbliku li jmur fidejn il-privat. Il-kellima li jmiss Grazzi tal-kelma. Il-politika ta' koezjoni għandha madwar 360 biljun euro allokati għal periodu 2014-2020 li huwa terz tal-Baġit Ewropew fl-2007 għal 2013 kien hemm problemi fl-implementazzjoni tal-proġett ta' proġetti li jużaw dawn il-fondi f'ċerti stati membri speċjalment minħabba nuqqas ta' kapaċità ta' xi awtoritajiet u nuqqas ta' informazzjoni għal beneficjari ta' daw il-fondi. Minħabba proċedura burokratika ħafna jew tul wis ta' żmien fil-proċess ta' akkwiżizzazzjoni, anka kwistjoni ta' korruzzjoni, anka minħabba inkompetenza ta' nies li kienu qed jaqmu fuq dawn l-affarijiet għal din ir-raġuni jiena kuntenta bil-inizjattiva ta' din tal-Kummissjoni li qed toħloq grupp ta' esperti li biex tiċċekkja u eh, biex tiċċekkja l-amministrazzjoni żejda. L-ewwel passu huwa simplifikazzjoni u t-tieni huwa trasparenzi kulħadd irid tkun jaf min qed jisaqsi għal xiex, x'inhi l-ispiża u kif taħdem. Grazzi ħafna li jmiss. Grazzi Sulma Milkins. Grazzi ċer. Politika ta' koezjoni kif nafu hija waħda mill-politiki l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea. Hemm stati membri inkluż tiegħi fil-Latvja fej kull sena ma jirċivix parti minn daw il-fondi minħabba kwistjonijiet amministrativi żejda u minħabba nuqqas ta' informazzjoni u jiena naħseb li dan jimblokka u jostakola ħafna l-iżvilupp ta' ħafna setqat ma' dawk li jistil li talbu l-Komissjoni biex jgħatu jizjet informazzjoni li beneficjari dwar daw l-opportunitajiet. Aħna għanna irridu nirrazzjonalizzaw koll il-funzjonament u kif taħdem is-sistema f'kull perjodu ta' pjanar, kull stat membru illi jiġi allokat risorsi e, u jekk ma tużax daw ir risorsi allura e, fil-programm li jmiss tirċievi jinqas. Grazzi l-kellim li jmiss. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Jekk imbatu din il-marda ta' eh, burokrazija eċċessiva u tal-bit ta', ta dawn il-fondi ta' koezzjoni għax il-politika issa miex seka bazi ta' riżultati u dan il-mart ovvjament namlu tajjeb imbagħad fuq livell dinji. Imma jiena naħseb li l-Ewropa għandha bżonn tkun kburija li kieku inneħħu differenzi li jeżistu bejn ir-reġuni fl-Ewropa għax tkun il-politika illi tejn ir-reġuni għanna grupp ta' livelloli ta' esperti illi jistaw isibu soluzzjoni kif nistaw nisimplifikaw, nifaċilitaw il-mezzi ġejjin mill-Unjoni Ewropea u naraw li muma ir-riżultati. Grazzi ħafna. L-onorevoli membru li jmiss. Grazzi ħafna. Kenna elezzjoniet tal-Kunsilli fil-Renju Unit. U kien kien qed jgħid li m'għandniex flus biżejjed għal mużewijiet, għal libreriji, għas sigurta fuq it-toroq minkejja dan dawn l-istess partiti politiċi jaqblu ma l-infiq ta' miljuni u miljuni ta' ta' liri u ta' flus f'dak li għandu xaqsam ma' koezjoni, eccetera. Din jaru kaza, qed il-kelliem. Dawn in-nies ġo pajjiżhom joqogħdu jwersqu li m'għandhomx flus. Un qed nibatu daw il-miljuni mal-Ewropa kollha jiena kontra il-governanza tal-Unjoni Ewropea jina votajt kontra del-miżuri għal spiża ta' koezjoni u dejjem jekk alla jrid qed il-kelliem inkun kontra il-flejjes tal-Unjoni Ewropea li jintefqu b'dan il-mod. Kelly. Uh, L-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna, Sur President. Mil-ġdijt jena nejt li votajt favur din ir-rakkomandazzjoni jena nħoss li din hija din il-politika ta' koezjoni idea brillanti. Madwar 33 biljun euro ser jintużaw f'dan il-periodu ta' żmien u ta' sew nittama illi nkomplu b'din il-politika anka wara dan il-periodu. Għaliex ta' sew qed naraw il-ġit li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk qed nifmu wkoll kif pajjiżi aktar sinjuri qed jgħinu żoni aktar foqra. Meta l-Irlanda sieħbet mal-Unjoni Ewropea, dak iż-żmien il-Komunità Ewropea, konna foqra ħafna, ċivejna flus mill-komunità u issa biżmien sirna waħda mill-iktar pajjiżi onja. Dan permezz tal-flus li tajna, li stajna nizviluppaw permezz tijom taħħom, pero kien hemm xi ħaġa li ma naqblux magħha. Hemm bżonn ta' aktar pubbliċità dwar ix-xogħol eċċellenti li qed isir minn din il-politika ta' koeżjoni. Iva, intom ħalastu xorta waħda flus lill-Unjoni Ewropea mhux irċevejtu biss. Grazzi ħafna, issa seduti sospiża sa' tlieta ta' war nofsinhar.